Pan Przewodniczący! Il-President. E, otwieram posiedzenie. Niftħu dibattitu, sinjuri. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa il-dibattitu konġunt fuq Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna. Għandna rapport mis sinjura Grasle u Rivellini fuq il-bidliet eh, fuq il-rezoluzzjoni fuq il-regolament finanzjarju għal komunitajiet Ewropej fir rigward ta' servizz u l azzjoni esterna. Unbat għanna rapport ta' sur Rabkaj fuq il-regolamenti tal-personal tal-komunitajiet Ewropej u il-bidliet għal eh, uffiċjali l-oħra. Mbagħad għandna rapport ieħor mis-Sur Gualtieri u Xurjan fuq il-abbozz ta' budget tieni taqsim ma' Kunsill Ewropew u Kunsill taqsim ma' tlieta Kummissjoni taqsim ma' għaxra Servizz Ewropew għal azzjoni esterna. Għanna prezenti il-rappresentant oli tal-Komissjoni ehm, għanna Sur Sefcovic u u rappresentanti tal-Kunsil ġejjin xiftit minuti oħra se jkunu f'postom għandhom problemi ta' traffiku. Sinjuri, aħna se nkonkludu issa edin għaw biex nikonkludu l-aħħar passi ta' avventura legislativa affascinanti inter eh, istituzjonali, cioè il-twaqif ta' Servizio Europeo għall-Azzjoni Esterna eh, li jħares li l-futur. Il-test legislativ li għanna qoddimna eh, li eh, jgħamil emenda għal regolament tal-staff u il-regolament finanzjarju u l-emenda tal-budget aħna se diskutu l-lum u nivutaw ħada fuqu. Pero huwa riżultat eh, ta' suċċess eh, ta' xur ta' negozjati bejn l-istituzzjonijiet Ewropej li huma maqudin flimkien fil-għan komuni fuq kif nistgħu norganizzaw il-leħen tal-Unjoni Ewropea eh, biex tiġi mismuha u rispettata fid-dinja kollha u aħna bħala Parlament Ewropew ħadna responsabilitajiet tagħna bis-serjetà, b'serjetà kbira. U kienet konvinzjoni tagħna li fil-azzjoni esterna kif ukoll eh, bħal oqsma oħrajn l-interessi tal-komunità u komuni għandhom ikunu liktar ħaġa liktar ħaġa importanti. Għal dastant illum għana l dibattitu u aħna eh, nħarsu l-qoddim bil-ħerqa għal tnedija tal-EEAS fl-ewwel ta' Diċembru ta' din is-sena. Se tkun eżatt sena wara tħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Aħna nibdew bir-rapporteurs. Ara l-ewwel rapporter is-Sinjura Gressler. Sinjuri, Signora Ashton, Sir President, Presidenza tal-Kunsil. Jena ma stax nistenna iktar għax jena nawgura l-ikbar suċess possibli